Good afternoon, colleagues. Uh, we can start our meeting. Buona sera, tajjeb, ziz kollegi. Nishtiq li nkomplu bil-qatana u qabel ma naddu għad-diskussjoni tal-punt dwar l-SSM, nishtiq eh, li nilqa u nati merba l-Daniel Louis għandi xifti taħbarijiet għalikom fil-laqa tal-ikon fl-24 ta' marzu jina tulkom xkien is-suġġett għal diskussjoni dak li għandu xieqsam l-analizi tal-atti ta' implementazzjoni u miżuri ta' implementazzjoni. Iżda insejt ngħidulkom li l-lista sieħa tas-suġġetti li id-diskutu ħad tkun bazzata fuq e, il-CRR, il-politika tal-pagi tal-CRD4 u anka l-abbozz tal-standards tal-implementazzjoni dwar l-evalwazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu esterni. Dawn huma l kwestjonijiet li aħna ħan diskutu fil- il livell ta' skrutinju numru 2 dawn huma suġġetti li huma marbutin ħafna ma' diskussjonijiet li aħna ħajkollna flimkien ma' Daniel Lui fis-smih tal-lum, smih pubbliku, iħa tippreżentalna l-ewwel rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew li kopri l-attivitajiet matul is-sena 2014 skont l-implementazzjoni tal-regolament tal-SSM u dan ir-rapport annwali ikopri pass importanti ħafna. Fl-14 novembru 2014 l-ICB ħafide il-rwol ta' supervizjoni tal-SSM wara sena siħa ta' tħejjijiet Ġifiri l-ewwel pilastru tal-Unjoni Bankarja beda jaħdem b'mod raġonevoli u dan huwa l-ewwel pass importanti l ħadet l-Unjoni Ewropea sabiex tikkontribwixxi għas-sigurtà u l-mod ta' kif jistgħu jimxu b'mod sod istituzzjonijiet nixtieq ngħid proset lil Daniel u lill SSM għax-xogħol eċċellenti illi għamlu u r-riżultati illi qegħdin jirna xilom jilħqu billi jipprovdu l ewropa b'dan il-pilastru fundamentali tal-aqda bejn l-Unjoni Bankarja u l-SSM naħseb li dan huwa suċċess importanti illi natu il-possibilità li jkun hemm konverġenza fl-aklim tixtaqsam is-supervizjoni, ġifieri xi ħaġa importanti, jista' jkun li hemm ċertu kwistjonijiet li aħna niddiskutu miegħek, nixtieq li nibda billi nissaq fuq żewġ punti li jiena naħseb li huma problematiċi. Minnaħa għandna il- il-kwestjoni illi għall ewwel pilastru għanna ħafna affarijiet li rridu nerbu sabiex nilqu konverġenza sieħa. Għanna kemm darba għadni dan id-diskors u dan naturalment jagħti iktar saħħa l-miżuri tat-tieni pilastru. Iżda dawn il-miżuri ta' tini pilastru huma miżuri individwali u dan jista' joħloq ċertu problemi ta' kredibilta' u ċertezza ġifieri d-diffikultà hija di il-mod ta' kif aħna nistgħu nilqu iktar konverġenza u l-mod ta' kif aħna għanna naraw li konna din is-seta ta' diskrezzjoni li jkollha bżonn trasparenza sħiħa din hija xi ħaġa li hija problematika. Din hija kwestjoni waħda u apparti minn hekk aħna rridu naraw kif nistgħu nsibu bilanċ aħjar bej il-ħtieġa ta' kapitalizzazzjoni tal-banek minnaħa u minnaħa l-oħra irtiġa illi aħna nevitaw konsekwenzi proċikliċi li staw joħolqu problemi u jxeklu it-kabbir ekonomiku. U fl-istessin irridu nissudaw is-settur finanzjarju. Ma nasibx li hemm tweġibiet faċli għal dawn il-kwistjoni importanti. Jien naħseb li din hija waħda mill-problemi li aħna nixtiequ niddiskutu Mija kizza għanna u koll opportunità l-membri jistaqsuk xie mistoqsijiet, nirringrazzjak tal-li għeda u għek natik merħba u nistin sabiex biex tibni. Grazzi ħafna għan snar tajjeb membri onorevoli dan il-Parlament Ewropew, grazzi Sur President, grazzi tal-istedintuni għaw eksa biex niprezentalkom il-rapport dwar l-attivitajiet ta' supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan u xolwa parti mill-qafas tal-responsabilta demokratika pala parti mill mekkanizmu ta' supervizjoni. Dan il-qafas huwa importanti ħafna sabiex aħna nappoġġaw l-impen tagħna ħalli nintroduċu supervizjoni intru soda ħafna tista' tikkontribwixxi għal sistema bankarja u sigurtà ta' din is-sistema u anka ta' iktar sigurtà li ċittadini Ewropej jien għandi il-pjaċir nippreżentalkom l-elementi ewleni ta' dan ir-rapport għal ħidma tagħna matul is-sena 2014 u li nistedinkom sabiex issaqsuni xi mistoqsijiet Dan huwa punt li fil-fatt dinja okkażjoni sabiex aħna nirriflettu fuq xġara minn mintu l-SSM daħal fis-sef fis sena 2013 intom nasib tistgħu timmaġinaw kemm kien hemm xogħol involut. Iżda fl-istess ħin għall organizzazzjoni daqshekk eh, Zazzuwa bħal l-SSM nasib li għandna l-opportunità illi l-prioritajiet tal-mod ta' kif nistgħu navvanza u għandhom ikunu diskussi. Issa li nħarsu għal kif ħadem l-SSM matul l-ewwel sena għal nixtieq l-SSM kien part importanti mill-Unjoni Bankarja u aħna rajna li kunem hemm standards ta' supervizjoni sodi ħafna li qed ikunu implementati b'mod konsistenti fil zona euro. Bħala eh, supervizur integrat L-SSM jgħet jiprovdi ċertu ċertezza fis-settur bankarju u għandu lan li saħħaħ kemm jista' jkun il-fiduċja ta' ċittadini fis-swieq finanzjari u fis-istituzzjonijiet finanzjari wkoll ġifieri l-istrument tal-SSM huwa importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ma' tal-qafas istituzzjonali fiż-żona euro. Apparti minn hekk naħseb mhux ħanissorprendikom meta ngħidilkom il-meta stabilixxejna l-SSM din kienet biċċa xogħol kbira l-organizzazzjoni li kien hemm bżonn ma kienx hemm ħafna bħala qabel u fil-fatt aħna kellna niddefinixxu standards ta' supervizjoni ċari ħafna fuq il-proċess apparti minn hekk aħna dottajna manuals ta' supervizjoni u ħriġna bigwida għas supervizjoni bankarja apparti minn hekk xi ħaġa importanti ħafna għal kull supervizur huwa il-ħaddiema. il il ħaddiema il-sistem kella numru, kella bżon numru kbir ta' ħaddima mħarġa tajjeb, għax-xogħol li kena namlu. Fortunatament aħna sajna inserħu fuq l esperienza ta' supervizuri nazzjonali. Il-proċedura tal-tfeċija ta' ħaddima waslet għal uh, fil-fat sejħa li ħajret lil ħafna nies li kienu kwalifikati u għazilna ħaddima tajbin. Aħna sarraħna fuq l-esperienza illi kienu ġabru il-supervizuri fl-Ewropa kollha. U anka l-awdituri l-nies fil-banek eccetera. Aparti minn hekk l-sistem kellhom bżonn ta' infrastrutturi prattiċi bħal sistema tal-IT u anka strutturi tal-gvern li jistgħu jippermettu li jkun hemm teħid ta' deċiżjonijiet malaj kemm jista' jkun. U sabiex aħna nelbu daw il-problemi istituzzjonali u tal organizzazzjoni, servizzi tal- eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew tawna ħafna għajnuna. Il-Bank Ċentrali Ewropew kien responsabli supervizjoni tal-banek fi zona euro ħames xhur. Kien bont diretti fuq kol b'mod indirett fuq il-livell istituzzjonali kif ukoll fuq il-livell ta' organizzazzjoni aħna nexxielna nelbu l ixkiel li kellna u għamilna progress konsiderevoli. Iżda l-esperjenza dejjem eh, mill-esperjenza titgħallem, ġifieri aħna tinkomplu nitgħallmu. Nixtieq li nissab fuq xi ftit mill-elementi ewlenin tar-rapport. Fl-opinjoni tiegħi l konklużjoni ta' suċċess ta' dan Il-rapport um, fil-fat juri il-passi importanti li ħadna sissa. U aħna għamilna revizjoni u kol ta' lassi ta' kwalità u għamilna makro stress test. U aħna kena xitmin mit portafol differenti li analizzajna illi kellu kellhom il-kredit ta' xi 119 il-boards u aħna rajna illi għamilna u koll analizi f'25 bank differenti. Din l-analizi kienet kondizjoni importanti sabiex nibdew naħdmu fuqa. U tejbet ix-xogħol tagħna bitlet modi. Zidna il trasparenza u li supervisuri tajnijom maċċess għal ħafna informazzjoni li tista' tihom iktar informazzjoni fuq il-banek li bħalissa din nagħmlu kontroll tagħhom. Aparti minn hekk l-evalwazzjoni li tista' twassal għal trasferiment tal balance sheets edha tagħti lill-SSM l-opportunità li nibdew is-supervizjoni fuq livell kredibli, Jiena kontenta ħafna bil-mod kif aħna qegħdin naslu għal riżultati, aħna konna f'pożizzjoni li naslu għal ċifri eh, konkreti flimkien ma' Supervizuri Nazzjonali kif ukoll ma' l-Awtorità Bankarja Ewropea. Aħna identifikajna ċertu nuqqasijiet eh, permezz tal-istress test u dan kien biss il-bidu tax-xogħol tagħna. Issa aħna għaddejna sabiex nanalizzaw mill-qrib l-azzjonijiet ta' rimedju li kienu implementati li kienu konsegwenza ta' l-analiżi li saret. Il-GSTs edin janalizzaw u juqodu attenti li l-banek edin jisu suġġerimenti tagħna u li qed ikomplu b'mod konsistenti jimplementaw azzjonijiet ta' rimedju li aħna noħorġu bħala suġġerimenti wara l-eżerċizzju li qegħdin mbagħad ukoll jindirizzaw in-nuqqasijiet u l-problemi. Aparti minn hekk dwar il-non-performing exposures, aħna dawn irridu nirriflettuhom kemm jista' jkun fl-istqarrijiet finanzjari, l-istituzzjoni finanzjari rridu jagħmlu dan huma stess u jekk dan ma jwix possibli għalmenu fil-rekwiziti tal-kapital. Il-GSIs palissa għeddin janalizzaw u kol portafolli li mumiex koperti mill-evaluazzjoni ġenerali, portafolli jistaw inkludu riskju addizjonali. Nishtiq natikom idea tal-prioritajiet ta' supervizjoni li aħna identifikajna għal din l-ewwel sena illi ila mwaqfa l-SSM. Aħna ħankomplu naħdmu fuq il-manual tal-SSM din inqisu wkoll tliet fatturi importanti: situazzjoni makroekonomika, l-ambjent regolatorju u r-riski ewlenin għas-settur bankarju. Dwar supervizjoni diretta ta' 23 grupp bankarju, aħna għedin analizzaw is-sostenibilità ta' modelli ta' kumpanija u qegħdin analizzaw ukoll il dawn il-priority drivers din hija priorità għalina parti minn hekk il-GST se din jiffukaw fuq eh, l-anijiet fiħdan il afas ta' tmexxija Aparti minn hekk aħna nafu li l-follow-up huwa importanti ħafna bħala parti mir-reviżjoni tat-tieni pilastru aħna qed innejdu lil kull bank taħt il supervizjoni diretta b'kemm il-kapital kemm kapital rridu jibdew is-sena finanzjarja iżda ir-riskju ta' dawn l-assi ta' valuru ukoll din attwazzazzjoni partikolari aħna ħanibdew ukoll dal-waqt bl-evalwazzjoni tal-modelli interni tal-banek apparti minn hekk qed nikkontrollaw ukoll likwidità tal-banek l-iktar vulnerabbli u din żgur ħatibqa' priorità matul din is-sena 2015 il-riskju tal-kreditu ukoll ħajkun punt illi ħaj jibqa' fuq l-aġenda tagħna minħabba li aħna ħanifukaw fuq is-self fuq livell medju apparti minn hekk l-integrità Eh, ta' data u koll edha f'moħna bħalissa sa dwar il supervision diretta aħna rridu nifinalizzaw l-approċ ta' supervizjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew flimkien mal-supervizuri oħrajn u l-standards li kienu sviluppati mill-SSM iżda qegħdin nippruvaw nerbtu wkoll il tarif li għandna fuq livell nazzjonali kif ukoll metodoloġiji komuni. Għawek u koll aħna din natu priorità li ċertu attivitajiet ħalli nifukaw fuq l-istituzzjonijiet li huma l-iktar relevanti fuq livell sistemiku li joffru l-inqas livell ta' riskju. Apparti minn hekk aħna nixtiequ nippromovu l-aħjar tip ta' prattika bejn is-supervizuri u nikkonsistaw u li niprovdu l-konsistenza l-istituzzjonijiet kollha. L-attivitajiet orizzontali u l-prioritajiet tas-sena 2015 huma sabiex nippromovu l-approċċi ta' supervizjoni fl-SSM li nipromovu approċċi ktar intrusiv ta' supervizjoni bankarja illi konna ehm, information sharing iktar soda bil-ma supervizuri u supervizuri nazzjonali banek kif ukoll awtorita oħrajn. Aħna dejjem kellna ċarf moħna li l-armonizzazzjoni tal-prattika ta' supervizjoni ma kienx ħadd tkun possibbli mingħajr il-supervizjoni. Għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed jikkonsidra alternattivi oħrajn ħalli naqsu kemm jista' jkun il-tifrik tal-informazzjoni u l-firda tal-informazzjoni. Aħna Bessibna u koll nipromovu ntejbu il-kwalità tal-kapital. U nishtiq u koll nisħaq fuq il-fat li apparti minnek minn daw il-prioritajiet tekniċi jiena nishtiq nejdulkom li aħna adottajna priorità kulturali oħra ġifiri l-izvilupp ta' supervizjoni fiħdan l sistem l-sfida għek l-xkil ewlieni u għax problema interna u aħna rridu naraw li norganizzaw il-xol tagħna b'mod naturali u aħna fil-fatt din naħdmu ħafna dwar dan. Aparti minn hekk il-koordinaturi tal-GST kienu mażula skont il-ħiliet li kellhom mal ġestjoni u aħna qed ikollna iktar kooperazzjoni issa mal-GST permezz l-JSC permezz ta' dawn il-networks u aħna stablixxina ċertu networks tal-funzjonijiet orizzontali. Din hija xi ħaġa li tista' tippermettilna li l-ħaddiema li għandhom ħafna ħiliet li fil-faġġejjin mill-Ewropa kollha ikollhom etika li saqadhom il-koll u jaħdmu għall-istess vanijiet. Nixtieq nikkonkludi billi nirreferi għall-istqarrija tal-missjoni tagħna u billi nagħmel appell ukoll lan ġenerali tal-SSM u għal sabiex intejbu l-kwalità l-konsistenza ta' supervizjoni bankarja taħt il-ġurisdizzjoni tal-SSM U il-banek fil-fat kienu għedin joperaw l-lin mill-frontiru supervizjoni bankarja fl-Europa fil-passat kienet dejjem mifruda f'partijiet żar skont il-pajjiżi. Issa sabiex nilħu dan il għana huwa meħtieġ li aħna nagħmlu konverġenza mhux biss dak l għandu x'jaqsam supervizjoni, issa dwar ir-regolamenti tal-banek. Hemm wisq diversità f'dak li nixaqsam l-implementazzjoni ta' regolamenti bankari fl-Unjoni Ewropea fl-Istati membri din hija problema hemm bżonn li naqsu kemm jista' jkun id-differenzi illi qegħdin nofru lil banek permezz ta' sistemi nazzjonali. Irrid ikollna supervizjoni konsistenti u ta' kwalità tajba fiż-żona euro għandna bżonn ta' affas regolatorju armonizzat fiż-żona euro ħallu naraw li s-sistema bankarja tkun b'saħħitha u soda Aħna besibna jkollna ktib ta' regoli wieħed ħalli bekk nikontribwixxu għall-isforzi tal-Awtorità Bankarja Ewropea f'dan il-qasam iżda l-SSM għandha bżonn illi serraħ fuq l-ajuna tagħkom dwar dawn l-alternativi nazzjonali u diskrezzjoni dwar ir-rida tal-pajjiżi sabiex inaqsu kemm jista' jkun dawn l-alternattivi. Aħna l-istess nafu li jista' jkollha supervizjoni effettiva jekk isserra fuq dawn il-punti. Fil-fatt Ilna biss ħames xhur minn mindu badna naħdmu b'dan ix-xogħol ta' supervizjoni aħna fil-fatt kellna iktar supervizjoni attiva, aħna ħriġna b'rekomendazzjoni dwar dividends u nsistejna mal-benek anka fuq kwestjoni daqsxejn diffiċli, analizzajna tweġibiet illi tawna u aħna isna wkoll ehm, l-azzjonijiet illi kienu implementati bħala follow-up u li dawn ikunu implementati fuqtu ma parti minn hekk aħna qegħdin nagħmlu supervizjoni stretta kemm jista' jkun iżda fl-istess ħin ma narawx li jkollna approċċ ta' supervizjoni wieħed li napplikaw u niżawh ma' kulħadd. Aħna rajna illi kellna wkoll supervizjoni uniformi u bilanċata sabiex ikun aktar konsistenza bejn l-istituzzjonijiet u supervizjoni li tkun eh, adattata għal ħtiġijiet tal-istituzzjonijiet tal-kreditu. B'dan l-approċċ aħna lesti li nqisu dejjem diversità bankarja naf illi l-approċċ tagħna jista' jkun problematiku minkejja u minħabba diffikultajiet li qegħdin jinqalgħu f'dan l-organizzazzjoni tagħna illi qiegħda topera f'perjodu ta' tranzizzjoni, aħna għandna qafas regolatorju li għadu ma japplikax is-CRD4 il- L-CID u aħna nafu li għat mannix eh, allura dan il-qafas regolatorju armonizzat. Iżda minħabba l sforzi kbar u l-ħidma kollha li investejna sabiex stabilixxina l-SSM, jiena nistan seħilkom raskom illi aħna fiduċjużi li aħna lesti illi fil-fatt nimxu mal-standard solin li stabilixxejna fil-bidu l-għanijiet tagħna. Grazzi ħafna. U e, tassew li e, l-armonizzazzjoni e, regolatorja biex nimxu lejn il-konverġenza taswi importanti ħafna u aħna napoġġawa bisħiħ bħala Parlament Ewropew. Naddu issa l-kellima, l-ewwel kelliem is-Sur Balza. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna, Sinjura Duji għal dan il-rapport li tajtna nishtiq nir-ringrazzjak għal dan il-rapport li prezentajtna għall ewwel sena ta' ħidma tal-SSM jina naħseb li permezz tal-ħidma ta'kom aħna nistaw naraw li inti għamil xogħol eċċellenti flimkien mal-ħaddima tiegħek u qed nieħu gost li qed nisimgħu l-istqarrija tiegħek matul is-smieħ Nixtieq iżda nifoka fuq suġġett illi għandi għal-qalbi anka kollegi oħrajn għandhom għal-qalbhom dan is-suġġett jiġifieri l-suġġerimenti estensivi tal-SSM u anke tal-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-politika tad-dividends. Sinjura jina naħseb li nista nifhem jekk il-banek qegħdin noqogħdu attenti sabiex Eh, u ma jkollhom ċertu regoli stretti li rridu żommu magħhom dwar rekwiżiti tal-kapital pereżempju. Tajjeb, naqbel, iżda deċiżjonijiet li ħadu l-SSM għandhom kamp ta' applikazzjoni ħafna iktar wiesa, ijat imis ukoll ħafna il-flessibilità ta' ħafna istituzzjonijiet tal-kreditu U anka f'dak li għandu x'jaqsam l-istituzzjonijiet oħrajn dawn iridu jkunu regoli illi ħajkunu rispettati. Iżda aħna nibżaw illi għandna daqsxejn ta' zbilanċ fil-mod kif qed ikunu trattati banek ta' pajjiżi li qed jipparteċipaw fl-istess u banek oħrajn. Allura nixtieq nsassik żewġ mistoqsijiet kif jiġġustifika l-SSM dan l-użu u ħafna ta' dawn ir-regoli dwar id-dividends. Zutini ħaġa, inti kif tixtieq tiżgura li suġġerimenti li tagħmlu ikunu eh, korrenti ma' leġiżlazzjoni nazzjonali u mbagħad it-qassim tal-profit ikun ġost ukoll. U t ħaġa, kif ħataraw li tagħmlu ħalli jekk ma jkunx hemm dan l-iżbilanċ bejn il-banek tal-SSM u l-banek l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Jiena tkellem dwar dawn is-suġġetti llum minħabba li dan huwa suġġett importanti ħafna li aħna minħat tal-Parlament Ewropew niddiskutu dwar dan il-punt u nresqulek dan il-punt. Nirringrazzjak minn qalbi. Thank you, thank you very much. Grazie tassew uh, għal din il-mistoqsija fuq uh, dividends eh, fil-fatt eh, rekomandazzjoni eh, hija ħafna minna sens komun. Ħafna xed ngħidu samna l-banek f'tlet kategoriji dawk li diġà tikkonformaw bisħieħ ma' rekwiziti kapitali prezenti u futuri, ġifiri eh, li għandhom għardi erba kompletament ehm, implementat eh, u li l-esti għal-manuvri li għetin jidum bat eh, mittinet għarija karija ġifiri dawk il-banek li t-segwu il-regolament attuali ma' mux għadhom mumiex konformi ta' ma' CRD erba fil-passi rimessa. messa ġifiri rridu nizguraw li jem fil-fat ma tal dawk il-banek li għadhom ma qabdux din itri li jaqbdu din itri għal li xmem lebda garanzija li eh, l-ġejjeni eh, huwa garanzija ta' dak li għanna fil-prezent. Mbagħad għal dawk il-banek eh, li għandhom nuqqas eh, ta' kapital, kif tal-shortfalls, Wieħed huwa ċar li eh, dawn il-banek ma jistgħux jaqsmu dividend ma għal kontrarju għandhom jifukaw propju fuq dan nuqqas ta' kapital. Naħseb dan hija kwestjoni ta' sens komun eh, aħna konsiderajna dan eh, skont il-prinċipju ta' proporzjonalità indirizzajna rekomandazzjonijiet partikolarment lil banek li aħna nissupervizjonaw eh, b'mod dirett u tajna istruzzjonijiet lil NSAs biex jimplementaw dan kollu kifat skont il-prinċipju ta' proporzjonalità u kol billi jahdu konsiderazzjoni l-partikolaritajiet tal-sistemi bankarji nazzjonali. tajna lokal manuvri l-NSAs biex umma id-deċidu tkun l-aħjar ħaġa skont is-situazzjoni. Rajna, jekk umma uh, jisu l-rekomendazzjoni forsi et uh, tedd ċertu rekwiziti soċjali u kella legali, irridu jduru fuq nam u jgħidu na naqra xinu ma dawk il-rekwiziti nazjonali u niprofaw indirizzawm u kol fil-formula tana biex uh, dan biex inwieġeb dak li intijat fuq rekwiziti soċjali u legali. Fuq id-differenza Ehm, bejn eh, il-pajjiżi Ewropej eh, ma nasibx li din hija mm, daqse kbira. Jiena fil-kap fil-kapacità preċedenti tiegħi u anki ehm, anzi fil-kapacità formali tiegħi u anki l-kollegi tiegħi qed joħorġu pjuttost ehm, pozizjoni eh, komuni, forsi taħuti jenqas marufa ma naħseb jena l aħħar mill-axar memx għalfejn jgħodu jgħidu l affarijiet mod espliċ, dola li xu ovvju li għaxtmu l-istess istituzzjoni nitkellmu u ċuħad. Issa nadu għal prevanx beres. Iva, anki jena nixtieq eh, illi nifraħlek u nirringrazzjak eh, għallak li eh, intom għattaqtu eh, minn du eh, ħattu l-kariga taqom senilu fil-Bank Centrali Ewropew nasib li l-Parlament u tassew rappresentat fil-mod kif intom etwet u ħidmietkom. Nishtiq nsaqsikom mistaqsija li miex daqsek marbuta mal-intervent li għadkom kif tkellimtu fuq il-mandat taqkom intom eh, kif konsidraw il kapacita eventuali tal-Bank Ċentrali Ewropew u s-sistema supervizjoni tal-bank eh, li jkunu jistaw jevalwaw ir-riski li jieħdu eh, il-banek skont id-daqs tagħhom. Kif taf u hemm diskussjoni għaddejja fuq is-separazzjoni tal-banek skont it-tip ta' attivitajiet, l-attivitajiet jew kella l-investimenti li jagħmlu u hemm diversi xenari minn jgħid li huma supervizori bankarji li għandhom jaraw, jevalwaw x'tib ta' riskju jridu jieħdu il-banek. Issa naħseb li eh, supervizori huma pożizzjoni aħjar propju biex ikunu jafu naqra fejn qegħdin ir-riskju kif unu l-aħjar nevalwawhom. Naħseb ikun interessanti għalhekk fil-kariga tiegħek u fil-dawl tal-ħidma tiegħek li kunu nafu naqra x'valur ta' twal dan kollu. Fuq dan il-valur ta' riformi strutturali, ta' separazzjonijiet, tal-attivitajiet, ta' trading u ta' banek kummerċjali klassiċi fil-fat eh, rridu eh, noqogħdu mit mittajn dak li aħna nsejħulu fil- taħlita ta' Franċisem, Onglisem, il-trading li fil-verita huwa maħsub biex jgħin l-imprizi u biex jiprovdi eh, suq sekundarju għal ċertu prodotti minnaħa tal-banek. Għonek għet netkelmu dwar parti sostanzjali tal-ekonomija tagħna u eh, ah, ħafna mill-fondi ġej mill-banek, 70 sa 80 fil-mija fil-fat, eh, meta meta nieħdu konsiderazzjoni ċertu eh, swieq, allura irridu inħarsu dan dan it-tip ta' suq. Jiena nixtieq nżid forsi misnibdejt eh, minn dan il-punt huwa interessanti u importanti li konna regoli regoli waħda fiħdan l-Ewropa peress li eh, prezentament eh, il-fatt li kulħadd jista' jfassal ir-regoli tiegħu supervizjoni hija għaxar darbi iktar diffiċli. Il-market making rridu naraw li tkun xi ħaġa dejjem eh, possibbli għal kull tip ta' impriża. Bħala supervizur nixtieq ngħid li l-affarijiet eh, rridu jkunu ċari u tondi fil-krist fil-liġi, ġifiri, wieħed irid tkun jaf x'jista' x'ma jistax jgħamil, irid tkun jaf il-limiti tijaw. Allura naqbel bisħieħ ma dak li jgħid il-Bank Centrali Ewropew fis-sens li eh, irid ikun hemm eh, marġini ta' manuvra ta' supervizuri fuq l-użu tal kriteri eh, naħseb li. E, għal finanzjament aħjar tal-ekonomiji tagħna għal stabilità u e, saħħa tal-banek tagħna xejn maħjar minn dan e, ġifieri illi supervizuri ikunu jistgħu jiddeċiedu każ każ kważi dejjem ma' bażi imma ta' kriterji li jkunu ġew stipulati minn qabel li kollhom ċertu marġini ta' manuvra, eh, da' ċertament mux ħaj xaffif li l-bicċa ta' li imma naħseb li eh, jevita li kunem kritika li qed nagħmlu inqas jew iktar mill-li suppost. ma' dana kollu l din hija responsabilità li aħna lesti li nassumu. Grazzi, Sorbert Luke. Grazzi ħafna. Salam nis-sinjura għonek u għandi mistoqsija fil rigward tal-finanzjar tal-banek grigi u anka il-monitoraċ tal-banek. Sissa il-banek eh, grigi għandhom il-kreditu ta' 70 ehm, biljun euro. Staqsin ehm, kun naf eh, eh, kif uh, dan kollu jista' jaffettwa anka situazzjoni lokali. Għandhom sistemi bankari illi war nicht die ähm, Empfehlung des Il-rakkomandazzjoni tal-SSM marbuta mal- Bundesbank u anka rakkomandazzjonijiet li ħarġu fej qal illi għanna bżon innaqsu il-bond tal-gvern. Minna tal-Kunsil kontradissa din il-rakkomandazzjoni u għalek l-SSM kalla terġa tirtira din il-rakkomandazzjoni. Dan li għatiġi rapportat u għamennu jew le u xtaqt ukoll eh, norba din ma mistoqsija ta' forsi interess personali fir rigward ta' rwol tijak u anka tal-solvency fi rigward tal-banek jekk hemmx bżonn ta' din il-separazzjoni sabiex anka li sibi eh, ikollu l-possibilta illi eh, jaċċerta garantixxi wkoll għal-gvern Grek sabiex sistema bankarja fil-Greċja tkun iktar sostenibli. Inti anka bħala president tal-SSM l-insolvenza tal-Banek tajtu kol ta' eh, tagħti wkoll daqsxejn dipendenza u relazzjoni bej il-sitwazzjoni tal-banek u li qegħdin joħorġu. Thank you very much. Uh, let me Grazzi ħafna. Permettu li ngħid l-ewwel li settur bankarju Grek M'wiex situazzjoni ta' solvenza ħjar imma jekk mhix il-qudiem huwa grazzi għar rekapitalizzazzjoni tal-programm Grieg illi tnieda dawn l-aħħar sentejn u li dejjem kompla jipprogressa kien hemm ukoll ristrutturar tal-banek Dan kien eh, eh, parti eh, mill-rapport komprensiv ta' evalwazzjoni tal-banek Grigi rajna li hemm noqqasijiet li kellhom jiġu indirizzati u ġew indirizzati dan il-progress issa madana kollu et jieġi oskurat mill-ħabba raġunijiet politiċi li et jesperjenza dan il-pajis. Importanti għalek li soluzzjonijiet nsibuhom bil-iktar fis possibli biex innaqsu situazzjoni imwera illi hemm biex innaqsu it tħassib tal-popolazzjoni grega mhux ewwel darba li il-bane gregi għamlu sejħa ta' ta' urġenza u eh, fil-fema tiegħi eh, qatt ma kienu eh, forsi biżejjed mamra biex jaffaċċjaw perjodi politiċi bħal dak li għandna magħna. Nirringrazzjaw l li għanna mm, il-supervizuri għat naħdmu 8 feet, għedin insegwu mill-qrib il-situazzjoni tal-Banegirigi u għanna sejħiet għal konferenzi fuq eh, likwidità fuq eh, id-depositi namlu monitoraċ mill-qrib ta' situazzjoni ta' solvenza tal-banek bħala supervizuri u għarwol tagħna illi inħarsu l-likwidità ta' dawn il-banek biex eh, ikunu eh, solventi fuq eh, dak illi inti għat li der fuq il-gazzetta dan mhuwiex kompletament minnu jiva di der storja sabiħa mżewqa ma mhux vera. Ġifieri m'hemm l-ebda xkiel illi aħna nwettqu ħidmietna bħala supervizuri fil ċirkostanzi attwali. Grazzi Sur Mikael Toyer. Grazzi ħafna, Sur President, Snjar grazzi ħafna ta' rapport u anka ta' disponibilità tiegħek sabiex anka twieġeb il-mistaqsijiet tagħna. Il-leġislaturi ħarġu b'din il-leġislazzjoni li għandna u għandna dan il-qafas ukoll leġislattiv illi jieħu konsiderazzjoni il-fatturi varji tal-banek fl-Ewropa u anka um, jagħti lokal ċertu interpretazzjonijiet ta' situazzjoni anka minna tal-Parlament Ewropew rajna um, dan il-moviment favur l-istrutturi u l-istrutturar tal-banek, il-monitoraċ tal-banek sar obbligatorju anka bazi ta' ċertu informazzjoni li trid titingħata u forsi għar ċertu banek li huma forsi iktar żgħar eh, minn oħrajn jistgħu jinħolqu ċertu eh, limitazzjonijiet intom minnaħa tal-ICB lesti bħala anka permezz tal-SSM taraw illi ir-ristrutturar ma jkunx wieħed eċċessiv speċjalment għal dawn it-tip ta' banek. Nisibi qed jieħu kreditu ta' 25 uh, miljon dawn qed jiġu minn eh, assoċjazzjonijiet eh, anka soċjali għalhekk xtaqt ukoll uh, nistaqsik jekk intom ukoll titħlu fil-personali tal-persuni li qegħdin uh, timmonitoraw għaliex anka fir-rigward tal-approvazzjoni tal-volumi għaliex mill-informazzjoni li għandi anka qegħdin tevalwaw fatturi bħal reliġjon u anka l-sessualità. Well, regarding the... Eh, eh, rapportar eh, regolari li aħna nitolbu mill-banek, ċertament nifmu li dan jieġi ċertu sakrifiċi u rridu nifmu din ir-realtà. Pero il-kussjoni hija li hemm situazzjoni differenti, pajjiżi differenti f'dan dan l-SSM. Ħut minn ħut qed nitorbu iktar, minn ħut inqas. Hemm situazzjoni ta' ċertu banek li baqgħet l-istess. Imma minn naħa ta' uħud li kienu qed jagħtu ftit informazzjoni u kważi xejn Eh, naħseb li kull zieda hija konsiderata bħala xi ħaġa kbira. U dan eh, nifmuh eh, hemm gwida waħda biss hija l-gwida ta' eba ġifieri fuq eh, rapportar li aħna nimxu magħhom hemm dawn ir-regoli eh, hemm ħafna xogħol li qed isir minn naħa ta' din l-entità eba fuq il-rapportar regolari. U aħna qed nimxu eh, fuqhom. Aħna mhux qed eh, nitolbu l-supervizuri li jbidlu eh, s-sistema u l-istruttura tal-banek eh, f'xi pajjiż jew ieħor. Fuq it-tip ta' informazzjoni li semmejtu illi se taġġet mitluba minna. Naħseb tkun sorpriża kbira għalija ma nafx, forsi hemm xi banek li qed jitalbu xi informazzjoni ta' tipi li semmejtu, eh, ma hawnhekk qed titkellmu dwar ħarsin tal-konsumatur ġifieri u mal-awtoritajiet eh, illi eh, fuq dak is-suġġett li għandhom jaraw dan, imma aħna ċertament illi ma nidħlux fiha l-biċċa tax-xogħol. Ma nax naqsmu xejn. Grazzi u issa Sinjura Marisa Mattias mill-Gowa. Grazzi ħafna Roberto, grazzi Signora Nui li jinti maħna għonek. Ma nafx jekk intom xe konxedwax qed jiġri bil-Bank Spirtu Santu fil-Portugal. Nishti ehm, nsemmi eh, u koll situazzjoni ta' nidħol iktar fuq situazzjoni ta' dan il-bank. Ehm, dan huwa bank, bank illi biex nejtek wara evalwazzjoni ta' 13 ta' Mejju tal-2014 kien hemm mm, sitwazzjoni eh, diżastruża, kien hemm eh, kien hemm miżuri li tieħdu ma dak iż-żmien ma kienx hemm l-SSM. Issa nixtieq insaqsik eh, bl bi bħala supervizur eh, intom kieku xkontu tistaw tamlu eh, f'kas bħal dak eh, l-istress test kienu pozittivi, l-indikaturi kienu tajbin, allura intom x'tistaw, x'differenza tistaw iġibu bħala supervizur, tistaw tatu garanziji l-ċittadini Ewropej b'dan ir-rwol ġdid li intom għandkom għakon iktar serħan il-moħħ għal-banektana għalina jew le l-għaliex l-evaluazzjoni tiegħi hija li eh, supervizjoni unika l-Unjoni Bankarja enu eh, biex ikun hemm l-integrazzjoni eh, ta' settur finanzjarju ma mhux neċessarjament waslu għal banek iktar b'saħħithom testijiet ta' reżiljenza huma ta' responsabilità tal-istituzzjonijiet Ewropej u allura l mistoqsija tiegħi hija f'liema miżura salima punt jistgħu jihdu responsabilta u tassew jaraw illi dak li jwet u ikun ehm, validu. Grazzi ħafna, jena ma nafx eh, wis eh, fuq dan il-bkas partikolari tal-Bank Spirito Santo, jela jiex eh, kifat tajab inti, ħna ma konniex responsabli ta' supervizjoni ta' dan il-bank fil-fat kien parti mill- l-evalwazzjoni komprensiva. Imma Nesab illi qasbis eh, wasal sa dak il-punt l-għaliex eh, kif attenti eh, ġara dak il-ġara minn dan il-mat forsi ehm, fil-din ehm, l-evalwazzjoni kien ikun hemm konsiderazzjoni ta' ehm, nuqqas ta' kapital u allura konna nibdew billi nkopru dan in-nuqqas u nagħmlu tajjeb għalih. L-idea, l-ewwel idea tal-banek hija li jkollhom eh, kapital tajjeb jiena ħadd nota dwar dak li qal il-President li konna iktar kapitali ma mhux uh, wis biżejjed biex ikun hemm finanzjar tal-ekonomija kif suppost. Sissa l-SSM ma talabx uh, bħala mekanizmu iktar kapital imma talab illi jkun hemm uh, bazi tal-evalwazzjoni komprensiva irkupru jew kellha kumpensar għal capital shortfalls. Aħna nitolbu il-banek biex jarġiċu kemm jista' jkun malajr, kemm jista' jkun ikollhom implementazzjoni sħiħ ta' CRD erba. Ġifieri li implementaw dak li diġà ġi deċiż f'termini ta' regolamenti mill-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna qed nagħmlu l-almutana biex il-banek anki fostom dawk Portugiżi li għandhom nuqqas ta' kapital, allura ikopru eh, ikopruħ biex ma jkunniex każijiet bħal dak li semmejtu tal bax Spirit Santo. Nittama li qatt ma jkun hemm li ma jkunx hemm fallimenti ieħor ta' grupp bankarju. Nista' ngħid li qatt ma konna daqstant mamra għanna eh, l għarem eh, Single Resolution Mechanism, illi jgħat fil-fazi preparatorja u illi ħajedħol eh, effettivament fis seħħ fil-bidu eh, tal eh, xhur li ġejjin u kompletament mbagħad is-sena d-dieħla fejn ħan jieħdu in konsiderazzjoni dawk il-banek li għandhom edin friskju ta' falliment. Naraw naqraġ bżon ta' riorganizzazzjoni u ristrutturazzjoni għandhom bżon u nagħmlu b'dan b'tali mod illi neħdu konsiderazzjoni eh, l-ambitu bankarju eh, nifhem eh, li din mhix xaġa li ħansewu millu marada din hija l-kwistjoni li għandna qudiemna. Però ħanamlu kifat l-almutana biex niżguraw illi l-banek u wkoll ikunu l-ura Għuna għabdu l għura truq eh, ta' suċess, aħna ferħu maħkom illi ħana għablu l-aħjar li nistaw biex nizguraw dan. Oh, I'm sorry, no, jie. Sven Giegel. Użaw, sorry Sven Giegel. L-ewel net eh, minna ħatana u koll grazzi tal-ħidma ta' għakom. mu eh, tal-li fassaltu uh, struttura bħal di l-SSM fil-fema tagħna din hija xi ħaġa tkun suċċess, issa nixtiequ naraw l-forzar stret ta' dan kollu um, l-impressjoni ta' nija li edin fitri triq tajba ma fil-daw ta' dan kollu nixtieq insaqsi let mistoqsijiet konkreti fuq eh, il-ħidma li intom preżentament eh, qed wettqu l-ewwel net eh, fuq il-manwal ta' supervizjoni. Jiena fimt li hemm diskussjonijiet biex nħolqu dan it-tip ta' manwal mill perspettiva tiegħi nista' ngħid li din hija tajba biex niżguraw il-prinċipju ta' proporzjonalità. Tista' tiżgura li illi ħajkun hemm manwal għall istituzzjonijiet iżgħar biex niżguraw propju dan il-prinċipju ta' proporzjonalità li jiġi konsiderat b'serjetà u illi ċertu tibdiliet ta' suq li ma jkunux meħtieġa minħabba pis regolatorju eh, ma jolqtux b'mod favorevoli l dawn il-banek iżar. Umbat nixtieq ma mal-mistoqsija ta' Michael Toyer. Jiena smajt eh, li eh, hemm il-possibilità ta' eh, reġistru ta' kreditu ċentralizzati li kopri kull tip ta' krediti fuq 25.000 euro. U għal dan għal kull kreditu ħajkun hemm 80 mm, il-data point mitluba li minnhom 15 ħajkunu marbuta ma' min jieħu eh, il-kreditu eh. u għallura ħajkonna database eh, enormi anki għal dawk in-nies li ħajjieħdu ammont ta' kredit iżgħar bħal kif għadna 25,000 idħul ta' dan reġistru. nixtieq insaqsik, Senjura Intom ħal tniedu konsultazzjoni qabel ma timplementaw dan biex eh, naraw naqra jekk intom għawx eh, ehm, ħajkun hemm eh, punti bħal dawk li tqajmu mbagħad fil-konferenza dwar l-istatistika ta' Ottubru tal-2015 14 tas-Sur Draghi eh, seħaq fuq eh, rapportar u eh, il-qafas ehm, illi hemm illi jitlob il-banek illi jirrapportaw iktar naħseb illi Dan huwa ultra vera għalikom, illa li xintom għandkom lebda mandat, lebda seta li tamlu dan. Nitlobkom biex tasew toqodu lura milli eh, tipprovaw toħolqu ehm, armonizzazzjoni regolatorja li l-ġdin t-mur kompletament kontra l-loġika ta' FRS fuq eh, il possibil ta' manuale naħseb eh, jena nistan seħlu manwala li saj eh, li fieħ eh, kull, kull aspet ma li huwa verżjoni iktar light imħaffa u li jieħu konsiderazzjoni l-aspet ta' proporzjonalità. Dan qed nagħmluh in kollaborazzjoni ma' supervizuri nazzjonali biex naraw naqra x'inhu relevanti jew le għal pajjiżi tagħhom u l-istess para komandazzjoni li ħriġna fuq dividendi ma tħaj jkun hemm min kun responsabbli għall-implementazzjoni li huma jkun jafu l-ispeċifiċitajiet ta' sistemi bankarji Eh, u ma jkunu jafu eh, xinu meħtieċ li ma level ta' proporzjonalità u meħtieċ biex wet u l-ħedma tagħhom f'pajjiżhom. Fu ehm, għana kredit ehm, nasab din hija xi ħaġa li eh, jiena nisnijat ferm qabel ehm, il-regolament SSM, ġifiri li supervizuri jistaw jisieħbu mal-Bank Centrali Ewropew. Emmem semmi li fejn teżisti fejn jeżisti eh, kazijiet pal dawn eh, is-supervizuri jistaw jagħmlu użu mill-anakredit. Mil eh, uħut illi jafda d-sistem bħal dawn uħut le. Għana għadna rridu naraw madana kollu kemm ħa natu seta li supervizuri biex eh, jużaw sistema bħal din eh, ftit ġemma ilu eh, Jiena tlabt eh, li dak li ħadmu fi statistika fiħdan il-Bank Ċentrali Ewropew biex jagħmlu prezentazzjoni lil bord Supervisorju eh, matul l-ikla biex nizguraw li kulħadd ikollu l-informazzjoni. Forsi eh, dan huwa parti mit għal l-elementi li tqajmu ma nixtieq ngħidilkom illi Problem mhux ġejjin mill-aspett eh, supervizorju, eh, nittama li intom ikolkom toġibiet eh, però f'termini ta' statistika minna tal-kollegi tiegħi. Fuq ehm, IFRS ma nistax ma naqbilx miegħek aħna mhux qed nippruvaw nbidlu ir-regoli tal-accounting hemm banek banek bar li huma kapijiet tal-, -tal konsol umma fuq ta' qoddim fil-konsolidazzjoni u jizaw dawn regoli u li qed jaħdmu biex jippruvaw ikopru dawn in-nuqqasijiet mm, fil-settur tal-accounting. U eh, meta aħna inqisu eh, l-standards eh, ta' dan is-settur fuq livell nazzjonali ir-rwol tagħna huwa li nitrasformaw ukoll eh, informazzjoni, nippruvaw u ċertu standards u nieħdu konsiderazzjoni ovvjament dak li hemm fl-IFRS eh, imma ċertament li l-banek huma intitolati li jużaw eh, regoli tal-accounting tagħhom biex qed waqfuhom waqfuhom milli jagħmlu dan. Barra minn hekk irridu eh, nieħdu konsiderazzjoni dak kollu illi eh, deċidew eh, l-awdituri, ġifieri l-evalwazzjoni komprensiva dak illi huma ħadu konsiderazzjoni bħala dispozizjonijiet, ehm, dispozizjonijiet tal-accounting, ċe per eżempju covering ta' ta' koperturi mhux ġusti Mbagħad jkollok eh, il-kapijiet, il-managers, eh, il-kbar li jieħdu konsiderazzjoni eh, dawn dispożizzjonijiet allura aħna għom ċertament u għom il konsiderazzjoni dawn id-deċiżjonijiet tal-awdituri. Sur Marco Valli. Dormi ultim do tempo di mettere la cuffia. għall rikondurmi all'ultimo punt. Grazzi ħafna, e nixtieq nitkellem fuq l-aħħar punt illi semmiet l-Onorevoli Beres, jina kont ħejjajt mistoqsija li tgħid Minkejja li inti għattejt li l-mekanizmu wahdini ta' supervizjoni u għomot ta' kif aħna nistaw nissudaw l-Unjoni Balkarja, hemm ċertu nuqqasijiet fil-sistema ta' kontroll li qed jagħmlu din il-mekkaniżmu ħafna inqas effiċjenti mill-sibna u anke l-miżuri ta' kontabilità. l sistem jekk ikunu kontrollat tajjeb għandu jwassal għal kontroll fuq ir-rekwiżiti tal-kapital, fuq il-likwidità, fuq il-leverage ukoll iżda min-naħa l-oħra l-istati membri huma ħilsa li japplikaw il-regolamenti tal-kontabilta tal-stati membri. Allura din toħloq ċertu kontradizzjoni importanti minħabba illi qed twassal għal kontradizzjoni ta' dawn il-kontrolli komprensivi li qed jagħmel l-SSM. Dan mhuwiex laqqas jgħat jaqbal ma l-għane u lini illi aħna rikontribwixxu għal reżiljenza tas-sistema finanzjarju Ewropew sessin laqqas laqas jgħat u waħħa ixekkel l-arbitraġġ tar-regolamenti. Jek joġbok il-Sur President jgħidlu sabiex jitkellem daqsxejn iktar bil-mod. Aħna nafu li hawn daqsxejn ta' kontradizzjoni jew għek minħabba li hemm falsifikazzjoni tal-bilanċi li saru mill-bank li sema. U anka bil-punt fuq ir-rapporti aħna għedin naraw illi fir-realtà hemm bosta biljuni ta' Eh, derivattivi li eh, huma valuti u fil-fatt dan huma valuti d-Deutsche Bank u mura. Fil-fatt aħna nafu li hemm allura spekulazzjoni kbira illi wassal għal diżastru li ħassuhom l-iktar biss dawk illi jfadlu u ċ-ċittadini dak li għandu xaqsam eh, sistema ta' supervizjoni komuni ma mhux aċċettabbli li jkun hemm avveniment bħal dan kalla fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropew kellu regola 124-119 u koll li kellhom miserħu fuqa. Issa, il-Bank Ċentrali Ewropew tant ħaloq situazzjoni asimetrika b'qafas waħdini u koll jekkux bessib, nishtin saksin jekkux kom u koll kollu regoli komuni fuq il target Since last November, but... Iva, dan daħal fisse. Uh, Iva, l-ħajja tagħna hija daqsxejn iktar komplikata peress li għandna regoli differenti ta' kontabilta' imma nistgħu nlaħqu tajjeb magħha ġifieri dawn id-differenzi ma jfixklunix daqshekk. Fir-rigward tal-punt li qajjimt u anka fuq l aktar ġenerali dan huwa wkoll eh, l-istess ħaġa għas-supervizorji. Aħna minna tagħna fil xogħol supervizorju tagħna naraw is-sustanza, naraw il-kontenut u anka nitolbu il-trattament ta' kredenzjali u mistax um, dispożizzjonijiet. M'hemmx problema ġifieri f'dan ir-rigward jekk aħna nagħmlu xogħol ta' supervizjoni tagħna tajjeb inkun qed navalwaw ir-riskju, il-kapital, meħtieġ, id-dispożizzjonijiet il qed naħdmu bihom. U fil- uh, l-evalwazzjoni komprensiva hekk imxejna aħna wkoll uh, tlabna dispożizzjonijiet u dawn il sanin ninxifuha. Grazzi ħafna. Is-Sur Grazie Grazzi ħafna, Iva xtaqt uh, nilqa' hawnhekk maħna. Din hija opportunità eċċellenti għalina in inkunu nistgħu niddiskutu miegħek dawn il-punti, dawn l-opportunitajiet mhumiex daqshekk eh, ta' spiss. Jiena l-inqas għalija din hija l-ewwel opportunità tiegħi li nikkomunika b'mod daqshekk dirett ma' l-ICD. E Ħan wara b'daqsxejn id-dettalji u nikkonċentra ftit iktar fuq il-punti ewlenin. u għall-istess raġuni illi l-opportunità eh, hija da sekrari illi ma nisraq ħafna ħin. Mela, xtaqt mhux biss nistaqsi fir-rigward tal-monitoraġġ tal-kontrolli imma anka fir-rigward tal għalix għaliex eh, itkelmu eh, fuq il-ukoll ir-rwol tal-kontroll tal sb fir-rigward ta' flejes flus folot li għek kan nitkellmu wkoll fuq il-moniti tagħna din ukoll tista' taffettwa l-żieda u naqqas u l prezziet li jonqsu. Ġifieri kif tista' tikkontrollaw anka il-flejjes li flus li kuna fiċ-ċirkolazzjoni għaliex dan jistgħu Eh, jaffetwaw eh, kemm il-produttur kif ukoll il-konsumatur. L-istituzzjonijiet finanzjarji dejjem qed ikollhom porzjoni kbar minn dan is-suq u għalhekk jista' jkun possibbli li eh, nastervaw anke ċertu tendenzi. fej eh, per eżempju wieħed ikollu nqas flus fideh biex eh, jistri u eh, iktar jispiċċa jserraħ fuq il-purchasing power għalhekk il-mistaqsija tiegħi hija jekk il-konsumaturi jistawx jifilħux jistru dawn l-oġġetti li nistgħu naraw fis-suq minħabba anka ċaqli fit-tendenzi tal- uh, um, purchasing power, il-poter tal-akwist. Para minnek, anka l-euro, eh, qed jiġi eh, involut u rridu naraw kif eh, dan anka jaffettwa it-tkabbir. Jekk ma jimportax jiet il-President Zomu eh, eh, fil-qosra li xinkella ma naslux għal fażi ta' tweġibiet jekk nibqgħu nsaqsu daqshekk fit-tul. Iva. Wara l-kriżi finanzjarja qiebsa li aħna tħanna fija minn 2007-2008 kien hemm konsegwenzi fuq l-ekonomiji u ċ-ċittadini Ewropej intlaqtu ħażin mill-kriżi finanzjarja għalhekk tieħda din id-deċiżjoni li titwaqqaf din l-Unjoni Bankarja illi issaħħaħ il-kwalità tas-supervizjoni sabiex ikonna qafas ta' kontabilità b'saħħtu jiena kon maħtura mill-parlament jiena rrid inwieġab lill parlament għaliex il-Parlament jkun qed jirrepreżenta ċittadini Ewropej. Il-kreditu fl-ekonomija jista' jkun mhux daqstan dinamiku daqskemm forsi huwa kullimkien qiegħed jitjieb imma dan jieħu żmien. U dispeċini għal dan, però il-qasam tiegħi huwa biss ta' supervizjoni xogħli huwa li eh, l-ewwel net nerġgħu il-fiduċja anke bazi ta' trasparenza fil dan settur bankarju għalhekk għamilna l-assessment ehm, komprensiv, l-stress test, eccetera, sabiex nuru illi eh, il-banek Ewropej huma iktar siguri b'saħħithom milli forsi huwa mistenni u grazzi għal din it-trasparenza din trasparenza anka jista tiġi riflessa fis-suq u sal-Lulju ser ikun hemm finanzjar disponibbli illi jisaħħaħ l-ekonomija. Dan huwa l bitu xogħol dinja l-biċċa xogħol ewlenija. Dan huwa prerequisit sabiex l-ekonomija tkun tista' titħaddem aħjar imma mhux l-uniku rekwiżit. Aħna għalhekk bdejna b'dan din l-valwanza daqsant komprensiva u anka tnedija tal-Unjoni Bankarja. Jekk ġobkom il-mistoqsijiet eh, żommuhom sa' żewġ minuti Dan u Hubner. Iva, il-regoli tibdilhom eżat qabel nitkellem jien. Għandi żewġ mistoqsijiet. Fil-diskors tiegħek u anke fir-rapport eh, toħroġ xendenza ta' skontentezza regolamentazzjoni li mhix daqstant armonizzata u għalhekk il-supervizjoni konsistenta minn ħatakom eh, tkun daqsxejn iktar diffiċli forsi tista' dokumenta fuq dan fir-rigward ta' kooperazzjoni din eh, hija marbuta ma' ċertu zoni jew jaktar marbuta ma' regolamentazzjoni. Issa nitkellmu fuq is-separazzjoni fuq il-firda. Hemm regolament eh, illi jippermettilek li tagħmilha din. Ix-xogħol li jsir każ każ mingħata supervizjoni naħseb wassal għal separazzjoni tal-elementi fl-aħħar fażi sabiex ikun anka jista' jippermetti diversifikazzjoni tibdil fil-modell. U naħseb il-fatt li qed nippruvaw marru lej proċess awtomatiku għad xej riskjuża hawnhekk għaliex il-separazzjoni mhijiex l-unika soluzzjoni fejn tara riski. U għalhekk jina realizzajt li jekk se u dan l-element ta' awtomatiċità jew xaġa simili ser eh, noħolqu sistema li tista' tkun ta' teddida għal ta' supervizjoni. Tista' tikklarifika li ftit dan il-punt? Grazzi dwar l-azliet nazzjonali. Hemm iktar minn 150 fis-CRD4. hemm eh, kwestjonijiet li għadhom permanenti, għadin fid-definizzjoni kol tal-kapital. Anka l-assi differenti li għat jista' jaċċetta fil-accounts tiegħu. U dan wasal eh, differenzi kbar fid-definizzjoni tal-kapital. għanna 20% fidej l-autoritajiet nazzjonali kompetenti u 20% fidej l-leġislatura. Dan ifisser li l-CD sa minn novembru jina nirrit nikonvenċi l-kollegi tijaj sabiex jivvotaw favur l-armonizzazzjoni mod eh, armonius Aħna qegħdin naħdmu flimkien sabiex eh, nipprivaw nsolvu eh, dan b'mod eh, effiċjenti u strett. Jekk ma jnexxinniex ser li ngħidilkom illi għana għasina nkollu provajt kem nista minna ħatijaj imma jkollu bżalajn natakom. Imma għana għassa s-sajf ser niprofa nikseb kem jista jkun rizorsi. dwar il-separazzjoni bej il-kummerċ u l-konsumatur. Rridu zammu u dimajnejna illi dan beda bl-ideja illi il-bank għandu jkun iktar faċli sabiex wieħed eh, jidissolvih. U għalhekk nitkellmu fuq il-banek ta' konsumatur, u l-banek iktar klassiċi illi forsi ftit ftit eh, sfarixxew u dawn ma jappoġġawx l-attività kummerċali. Għaffas ta' rezoluzzjoni għawi ħafna fil-gwar tal-kupru u għem l-SRM u koll. Dan itina iktar lok sabiex natwaw din is-separazzjoni. Imma jkolli nammetti wkoll illi m'għandux ikun proċess totalment awtomatiku Kiku nkun iktar komda. Ġifieri inti għattajt li m'għandux ikun totalment awtomatiku laqqas fuq bażi eh, ta' diskrezzjoni. Għana ma tal-ħdu deċizjoni, l għal net ikonna nota ta' politika sabiex nsegwa nkun san diskutu l kriterju kollha u id-deċidu fuq l-implementazzjoni qabel ma nieħdu deċiżjoni. F'design fil-mija tal-każijiet inaxxinna e, insolvuhom bekk. Ikun xikun il-każ e, per eżempju revużjoni ta' dejn hybrid. It ikonna uh, din il-politika b'saħħitha illi issolvi 90% tal-każijiet imma jista' jkun hemm 5 sa 10% ta' każijiet oħra li kollhom bżonn ta' iktar attenzjoni. Fej wieħed irid jagħti daqsxejn iktar id-dettalji u kull wieħed joħloq preċedent u għalhekk uh, jillimitana wkoll fil- uh, diskrezzjoni li aħna nistgħu napplikaw anke għal każijiet futuri. Issu Renata Sol. Grazzi ħafna tal-li tuna l-opportunità illi nsaqsuk mistoqsija. Diġa kelli l-okkazjoni nsaqsuk mistoqsija meta konta tiżurna l-ewwel darba meta preżentajtna riżultati tal-istress test dwar revizjoni tal-kwalità tal-assi. Illum inti fakkartna tip ta' xogħol li sar kemm sur xogħol siwi fi minn qasir. Kien hemm xi 120 istituzzjoni finanzjarja li kienet analizzata din ir-reviżjoni tal-kwalità tal-essi li fil-fatt kellnet marbuta ma' krediti sa' ħafna istituzzjonijiet kienu 25 bank li kellhom bżonn kapitalizzazzjoni mill-ġdid u ftit minnhom kienu f'pajjiżna. Fl-Italja dan iffaċilita u wassal għall evidenzjar ta' xi 150 biljun euro ta' dejn. Din tirrappreżenta batija il qed tagħmilha diffiċli natu kreditu l kumpaniji żgħar u lura din qed tidfol l-problema tal-qatt. Aħna f'pajjiżna hemm dibattitu jekk huwiex siw li nużaw Eh, skemi ta' garanzija. Sistemi li diġa qed jintużaw f'pajjiżi oħrajn. Mela bluzu ta' informazzjoni tal-Parlament, l-interventi tal-kapital, tal-fondi tal-garanzija, qed jikkonfermaw fuq l-istess livell ta' 10% tal-prodott cross domestiku tal-Ewropa. Intom taħsbu illi dawn il-faċilitazzjoni tal-kreditu jistaw jintużaw f'pajjiżna ħalli bekk nifaċilitaw il-kreditu u natu spin tal-qoddima tkabbir ekonomiku l-aħħar darba jiena saqsejtek. Mistoqsija ġenerali kif għamiltu din ir-reviżjoni tal-kwalità tal-assi billi tħaltu fid-dettal fuq il-kreditu iżda fl-istess ħin intom ħallejtu barra l-prodotti derivattivi. Din diskussjoni feġġet illum ukoll meta nitkellmu fuq ir-riforma bankarja u strutturali. Ħanala, ħanala, Sir President. L-importanza illi nagħtu attenzjoni għal partijiet differenti tal-attivitajiet bankarji. Jiena naħseb illi dawn id dubi illi għanna fafna minna u ma spont tal-fat li għanna ma nistawx nifmu il-livell ta' riskju illi għanna fil-prodotti effettivi. Aħna l-lum bajna li inti ma tkellimx kif għamil ċifti ċurili dwar l-analizi dettaljata tal-prodotti tal-derivativi. Thank you. Um, indeed, uh, certain uh, countries. Uh, Signora Louis. Iva, għanna livelli għolja ta' non-exposures li rridu nindirizzaw ma jistax jibqaw prezenti fit-tur għaliex dan ifixkel il-krediti ġodda għalhekk din hija waħda mill-prijoritajiet tagħna ta' din is-sena. Is-sitwazzjonijiet kollha huma differenti f'ċertu pajjiżi, għandek programmi, ċertu pajjiżi għandek oħrajn l-Italja qatt ma kienet parti mill-programm u għalek għalajni għaffidej eh, il-programmi nazjonali. Ma nafx li ma wahda hija l-aħjar li preferu sanħallu fidej l-awtoritajiet taljani. Però anka minħabba transizjoni li qegħdin fiha kwalunkwe ħaġa li Ija viċin eh, tista' tikkwalifika wkoll għal eh, prezzijiet għal bailing ukoll u elementi ta' kompetazzjoni. il sitwazzjoni hi illi il-bank li qed juża eh, finanzi pubbliċi hija situazzjoni eh, fejn ma jistax idur fuq l-awtoritajiet sabiex ikun hemm eh, il-proċess ta' dissoluzzjoni imma din hija situazzjoni diffiċli aħna sar nużaw il- uh, soluzzjoni fejn batu l-lista tal-miri sabiex wet tkun jista jindirizza dawn l-elementi. ħaġa li ħadmet anka fl-Irlanda, imma tittiġi indirizzata iktar. Din hija ta' tedida wkoll fuq il- profitti tagħhom u għalhekk Idu nindirizzawhom bis-serjetà fuq l-inizjattivi veru konna diskreti ħafna. Imma din hija parti wkoll mill-evalwazzjoni kompressiva li għamilna. Aħna għadna dejjem b'dan. Il-stress test għena eh, sabiex nibdew bl-evalwazzjoni u dan uh, wassal fl-evaluazzjoni uh, differenti dan derivati ġifri jekk jitilfu il-valur tagħhom dan huwa ta' uh, spiża fuq il-bank u l-evaluazzjoni komprensiva kien hemm eżaminazzjoni mill-qrib ta' dan fosta manka derivati u evalwajna trading books sitt xenarji. Fitnejn minnhom ħalna konsiderazzjoni wkoll ir-riżultati ta' stress test fej eh, jekk ikun hemm default dawn ir-rekwiżiti fuq il-kapital il-value adjustment jola mod sostanzjali. Dan seħħ bċertu eh, rigorita. Is-sur Martu Xello. Lo scorso settimana nel dialogo Ġimma li għadit fi dialogu monetarju mal-President Draghi aħna diskutejna dwar l-azla illi kienet imneda s-sistema tal-quantitative easing u kif dan għandu jisostni u jgħin l-ekonomija. Eh, fil-periodu fil-ġejni qarib. jinaf li hemm ċertu riski, nixtieq insaqsik intom bħala Konsil ta' Supervizjoni. Ikkollaborajtu, kooperajtu mal-Bank Ċentrali Ewropew jew kella di l-kwestjoni tal-quantitative easing kienet xi ħaġa illi kienet idea biss tas-Sur Draghi. Well, I totally confirmed that uh, Iva, nikkonferma bisħieħ li aħna f'konformità ma' regoli ta' separazzjoni. Da mandu xaqsa mal-politika monetarja. ħafna mid-drabi l-informazzjoni tasalli mill-gazzetti pal kull ċittadin ieħor Ewropew. Thank you, Nina Gill. Signora Nina Gill. Grazie ħafna, Sur President. nil-għama nassu s-senjura Nudi. Proset uh, uh, u koll tal u l-SSM mod għasek efficienti. Għandi xie punti xie saqsik, jek tħarsu li testijiet tal-passat tal-ICB u l-BA, jider illi dawnu maktar kredibli minn oħra nisaru reċentament. Aħna rajna ċertu nuqqasijiet eh, minnata l-banek li jammontaw għal 25 biljon euro u l-rapport interim jissuġġerixxi li l-azzjoni meħuda sadan dan it-tant mill-banek miex suffiċenti. Ftit xhur wara għandna kwistjoni oħra sama l istati Uniti għaliex ħafna mill-banek l-kbar Ewropej maddewx minn dan l-istress test Amerikan. Xi fisser dan fuq stress test minna ħatana. Dan huwa riżultat pozittiv għall-Unjoni Ewropea u dwar minna tal-esperti ħossu li hemm opportunitajiet ċari sabiex wieħed verifika l-sistema u hemm min qed jgħid illi eh, iktar ma jsiru diffiċli dawn it-stress test l-Istati Uniti kreset is-saħħa. Il-bira stess kontanjet qed naqra illi eh, il-Bank tal-Amerika qal illi ser ħarsu lej stress test illi jieħdu konsiderazzjoni l-kriżi globali ekonomika il-ċina il-naqassa l-likwidità kif ukoll l-evalwazzjoni ta' kif il-leverage ratios tal-banek joħorġu meta komparati mal-prezzijiet. Inti taqbel ma dan l-approċ jew għandu jkollna test differenti minn kif qed jiġi propost minn l istati Uniti fuq il-saħħa tal-banek. Skont l-IBA il-profitti tal-banek huwa pjuttost baxx x'inhi l-opinjoni tiegħek taħseb illi uh, il-banek għandhom jibdlu il-modell uh, li bih jaħdmu? Mela, ħafna mistoqsijiet se nipprova nwiġibhom. Iva. Mistress test kien kredibli ħafna għaliex eh, għanna l-poter meħtieġ minna tal sibisa biex nevalwaw ir-regolament eh, xogħol illi leba ma setax tagħmel fl-eżerġizzju ta' qabel dan. Iva, aħna kena madwar 25 biljun kapital li rridna nġibru. Imma l-banek għaliex kienu jafu illi l-eżerċizzju se jkun ibes u kredibbli l-2013 saħħew il-balance sheet tagħhom fuq bażi volontarja 150 biljun provisions uh, addizzjonali u għalhekk il-kapital kien meħtieġ Palma semmejt il-Banek Ewropej ma ddewx minn Stess test tal-Istati Uniti. Ma jfissirx li dan mhux importanti, imma ma jfissirx li huma fallew fuq livell globali lanqas. Stress test tal-Istati Uniti din is-sena serħu ħafna fuq uh, supervizjoni kwalitattiva u uh, anka deċiżjonijiet per eżempju l-kwalità tar-rapportaġġ imma aħna nħossu li huwa importanti, però iktar huwa importanti l-kwalità tal-assi tal-kreditu li huwa importanti ħafna fl-Ewropa wkoll minħabba sitwazzjoni ekonomika kien hemm kwistjonijiet oħra marbutin ukoll fuq il-governanza li huma importanti wkoll. imma dan kien approċ differenti mill-li applikajna fl-Ewropa fir rigward tal-testjar. Jekk għandniex issa eh, nxebħu namlu l-stress test tagħna viċin ta' dak ta' l-Istati Uniti. Aħna qed naħdmu qed fit ma' renju Unit biex naraw daqsxejn qed jiġri. Ma nħossux li huwa meħtieġ li nagħmlu dan għaliex fil-preżent mux eh, ser meċi l-Unjoni Ewropea fuq livell globali għal naqsa issa. Dan huwa eżerċizzju għanna 123 grupp eh, għal eh, belfu u iktar banek, ġifiri. Iżda naraw anka daqsxej l-aħjar użu ta' dan it-tip ta' test għal dan il-numru ta' banek. Aħna naqblu wkoll Għat naħdmu kol mal kollegi tagħna ta' Renjoni ta' li mexxin f'din id-direzzjoni għaliex anka qegħdin jaslu l-aħjar elementi minn dak li għat japplikaw l-Istati Uniti, ma mux bil-fors jitrasferixxu kull ideja. Iva, l-ewwel riskju illi aħna identifikajna fis-sistemi bankarji fl-Ewropa huwa li l-profitti tal-banek huma baxxi ħafna dan minħabba nuqqas ta' miri, non-performing exposures li anka semajna aktar kmini, hemm ukoll l tiġa li konna provisions li kopru dan, il-krediti li kunu default, u iktar ma nindirizzaw dan mal-armina ħata l-Banek Ewropej tant l-aħjar. fuq il-kapacità li aħna eh, nerġaw nkunu f'pożizzjoni li nerġaw nibdew eh, neoperaw b'mod tajjeb eh, għanna bżon li nimbottaw din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna, Sinir Arnoj. għal ħames xhur ilek li bdejt bix xol tiegħek issa u grazzi illi Eh, bil-prezenza tiegħek anke turi ċertu fiduċja u kredibilità fix-xogħol tagħna. La darba għandna regoli irridu naraw jekk dawn fl-aħħar mill-aħħar u mhux jiġu implementati fir-realtà. nerġa' nsemmi l-eżempju tal-Greċja. Veru, dan hija priorità għalina għaliex anke fil- konferenza tal-Bundesbank il-banek grigi ġew dikjarati bħala solvent u għalhekk irid ikollhom eh, dan il-kapital proċedura ma tix jimxu imma ġara mod ieħor. Kien hemm 12 miljun eh, mill-kontijiet bankarji nitxaqilqu ġifieri jekk forsi dan muset dan din il-pressjoni mhux qed issir minn trojka hemm bżonn li mill istituzzjonijiet, hemm bżonn ta' miżuri ta', ta li jikkontrollaw transazzjonijiet. Palman mankanz għal eh, miżuri ta' kontrolli li jkunu b'sin wisq eh, jistgħu iżidu t turbulenza preżenti fil-Greċja, jiġifieri għanna ir-regoli imma mhux qed nimplementaw. Forsi ħafna klim sabiħ eh, minn eh, jitfalna t-tajn u jgħidilna illi qed nibżom il rwol politiku. X'inhi din ir-relazzjoni fu eh, bej il-banek u l-politika monetarja? Hemm xi filosofija wahdanija illi tejn sabiex nkun nistgħu nikkooperaw għanna bżon kultura ta' eh, kontroll illi tipprovdi għal ċertu sfidi jekk anka tħarsu li situazzjoni tal-istati membri forsi it-realizzaw l-ħtieġa illi naħnu b'din it-tip ta' kooperazzjoni. Eh, as far as eh, we are concerned, mela safejna fu aħna supervizuri aħna namlu x-xogħol tagħna ta' supervizjoni xejn iktar xejn inqas aħna edin noqodu attenti għas-situazzjoni tal-banek fil-Greċja, noqodu attenti għal-kreditu u għal kollu illi jista jiġri f'dak li nixtaqsam tranzizzjonijiet u aħna qegħdin nitolbhom sabiex ikunu jgħodu attenti meta jinvestu l-assi tagħhom fid-deżor sabiex dawn jintużaw bħala garanzija. Aħna rridu niżguraw li huma jkollhom il-likwidità li għandhom bżonn. U aħna naħsbu illi bil-permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib naħsbu li qegħdin nabda kullu nistgħu ħalli il-Grigi ma jerġawx jaddu minn dak li għaddew sissa. Qatt ma konna sitwazzjoni illi fil-fatt naraw il grigi ma jistaw jadda għaddew minn sitwazzjoni daqshekk ta' stress kbira. Grazzi ħafna issa Jakob Mumbai sekker. Grazzi ħafna. Sinjor, dili vera kontenta kontenti jena li jett nerġa kowek u qed neħu gost illi qed issemmi xi ħaġa illi inti fil-fatt tixtieq tinkludi il-beħ ukoll anke fl-istress test. Jina xtaqt nsaqsi kiet l-inklużjoni ta' dawn l-effetti sistemiċi mhuwiex ippjanata b'xi mod din kienet l-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija tiegħi hija dwar id-diskussjoni tal-riformi strutturali tal-banek. Provanx Barret, talbet tal-kriterji ċari għal dawn riformi strutturali għal għaniet ta' dawn supervizuri tal-banek u inti ġibt li l-Provanx u l-Danuta Rubner li jem bżon li nħallu daqxejn flessibilta ħalli nakkomodaw situazzjoni kse ma stajniex nipjanaw qabel. Il-proposta ta' barnie fil-fat kienet E, soluzzjoni ta' kif jistgħu joħorġu minna sabiex huma u il-pis tal-prova fuq ħaddieħor u l-limitu ta' bank partikolari jrid juri li bank mhux qed joħloq xi riskju sistemiku u mhux is-supervizur irid jipprova r riskju separazzjoni tix taħseb dwar dawn il-metodu ta' barnjem minħabba illi kien hemm tensjoni qawwija bejn il-kriterji u talba tiegħek għal xi tip ta' diskrezzjoni u flessibilta. Grazzi ħafna dawk l-istoqsijiet tiegħi. I'm not sure I used the, the word of fire. Grazzi, ma nafx jiena jakkużajt il-klim fire sales it-tweġiba li tajt iżda iva dwar id u l-attivitajiet kummerċjali. Fis-sitt differenti nafu li dan kienu qrib ħafna ta' dak li għamilna. Sa dak li ħajkun l-istress test li jmiss. Mux xi ħaġa li ħdiġa ġidejna dwarha. Mhux ħajkun hemm stress test fis-sena 2015, għalmenu mux test pubbliċi gbar daqs dawk illi aħna għamilna fis-sena 2014. Iżda ħajkun hemm xi ċertu stress test ta' supervizjoni għal ċertu banek ħalli aħna nkunu nistgħu nanalizzaw ir-riskju li nkunu qegħdin nieħdu fil-każ ta' ċertu miżuri iżda għal eżerċizzju iktar għal-għan l eżerċizzju iktar wiesa aħna ħan nippruvaw nużaw ix-xenarju li aħna bħalissa tinqisuh bħala l-ar sitwazzjoni possibbli. jista' jkun hemm ċertu riskju bħalissa illi jkun ir-riskju li aħna ħankunu qegħdin nippruvaw nindirizzaw iżda għadna qegħdin nitalmu minn dan minn din l-analiżi komprensiva li tissir u għadna maħniex lestina naraw x'ajkunu ir-riżultati tal-stress test. Dwar il-kriterji tal-flessibilità li hija possibbli, dwar l-effettività tal-kummerċ f'dan il-qasam finanzjarju u l-fatt li wieħed jista' jċaqlaq il-pis tal-prova fuq istituzzjoni oħra ħajjina din toġobni minħabba li aħna qed innaħsbu is-supervisuri meta niddiskutu mal-bank u niddirezzaw ċertu problemi fil-banek forsi dan ikun ix-xogħol li aħna rridu nagħmlu iżda aħna dejjem nkunu pessimisti u nażlu l-approċ possibli ġifri ħafna drabi it-tweġiba li aħna nirċivu mill-banek u li jentom għandkom raġun iżda fuq il-kontenut iżda mixin li l-inwiz. U jibdew jispiegaw eżattament propju dak li għandkom fil-rekomandazzjoni, ġifiri li huma edin juru illi jixirqilhom trattament differenti. Ġifiri rilevanti kidan nistirx b'mod formali jew informali, dan jista' jkun mod ta' kif nistgħu navvanzaw, dan ħajdependi ħafna fuq eh, eh, l-informazzjoni aħna nirċivu mir-regolaturi, babbażi ta' dan aħna ħanamlu dak kollu nistaw ħalli nimplementaw ir-regoli b'mod armonizzat u b'mod konsistenti fl-Ewropa kollha. Grazzi. Grazzi ħafna lil Daniel Nui għal dan ismih verament interessanti, dan kien ismih verament importanti għal rwol li għandkom intom ta' supervisur, grazzi ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom u grazzi u kol ta' xo kollu li għamiltu sissa. Aħna l-essi li kom u nappoġġawkom dan ta' fu sew inti u ħan irġonu ta' miegħek dal-waqt f'ismi ieħor li ħan organizzaw maħabba li għanna numru ta' okkażjonijiet, tlajkonna tliet okkażjonijiet eh, fil- um, fis-sena fi ħajkonna l-okkazjoni tkellmu miegħek fil-fatt li jmiss darba li jmiss l-intawa tkun ġunju. Grazzi ħafna. Tajjeb mela naddu għal punt li jmiss u sabiex niddiskutu. Il-punt li jmiss naddi il-mikrofonu fidejn Markus Verba. Kjoċbaħ. Ċumma. Buona Buona pasta. So, liebe Kolleginnen. Eżis kollegi, jekk għatfadlilkom naqra enerġija, nishtiq l-inkomplu issa bil-punt li mis fuq l-agenda, ġifiri pozizjoni fil-Komitat tal-Ajluna għall-Izvilup u nishtiq il-nissiden l-Surbajesa biex jitkellem kieċbu. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sur President. Aziz, kollegi, dan huwa rapport fuq il-frodi fiskali u l-evazjoni fiskali fuq il-pajjiżi fazi ta' żvilupp. Nixtieq nirringrazzja il-rapporter flimkien mal team tagħha kif ukoll ix-shadow rapporters. Meta ma' li jista' mm, kif kena diskussjoni eh, kostruttiva. Nafu eh, li ġew identifikati diversi każijiet ta' evażjoni fiskali kif ġi rivelat ukoll eh, minn Swiss Leaks u allura dan ħasejna li huwa responsabilità li nindirizzaw ehm, f'dan il-kumitat tagħna. Ta qed nitkellmu dwar ġifir il-fatt illi parti mill-kapital mill-beni ta' xi ħadd jew kalla beni kollha jeskapaw mill-sistema ta' ġbir ta' taxxi u dan effettivament jista' jaffettwa faxex jew kella mis-soċjetà kollha kemm nafu illi aħna qed naħdmu favuri xogħol fl-ekonomija tagħna u allura dan imur kontra Dan, eh, tajjeb, eh, nikkalma, kif tixtieq inti, hija eh, President, dan dej l-opinjoni bbażata fuq żewġ punti, l-ewwel nett fuq il-każijiet ta' evażjoni fiskali u l-frodi fil-pajjiżi. Nafu li għanna madwar 200 biljun euro fil- fil-stati membri tal-Unjoni Ewropea illi qed jitilfu minħabba evażjoni fiskali. nafu li ehm, sfortunatament huma il-pajjiżi l-iktar żviluppat, il-pajjiżi l-iktar ehm, li jiftaħru illi eh, qed ibatu l-iktar minn din il-problema. Dan kollu qed iwassal għal mm, pjanar u dumping eh, fiskali u allura aħna rridu nippromovu fiskalità li eh, tippromovi redistribuzzjoni eh, li toħloq sitwazzjoni iktar ġusta, iktar ekwilibrata mm, u fl-axar mill-axar fiskalità li eh, tipromovi tranzizjoni ekoloġika. Ma, ma dana kollu kompetizzjoni li eh, ħafna drabi naraw f'dan is-settur tifavorixxi l-kapital li jgħaddi minn frontiera għall-oħra sempliċi klik anke mill punt di vista ekoloġika din tista' tkun erjeda u toħloq diskriminazzjonijiet fost oħrajn anki eh, minħabba delokalizzazzjoni fuq eh, l-aspett ta' dawk il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fuq kienu fuq tliet punti rridu nsaħħu sistemi ta' dawn il-pajjiżi rridu naraw li huma jkunu jistgħu jiġbru b'mod effikaċi u ġust il-taxxi biex ikunu jistaw u koll kollom level ta' edukazzjoni u ta' saħħa fost oħrajn. Tajbin rridu nkomplu eh, nsaħħu dawn il pajjiżi u forsi mhux qed nagħmlu biżejjed. Rridu natu eżempji tajba, per eżempju jkollna Tax Inspectors Without Borders kif eh, mm, eh, semma eżempju li rridu nagħtu segwitu għalih u rridu eh, nappoġġaw fuq tlet eh, proġetti kif għadna eh, il-proġett BEPS tal-OECD, il-Country by Country Reporting, u li naraw li il-nuqqas ta' mm, E, pozizjoni doppja ta' taxxa natuha mis-segwitu e, mela, għaliex ma jistgħux naċċettaw illi ma jkunx hemm pożizzjoni ta' taxxa. Aħna nappoġġaw dak kollu li tisir favur e, tas-sazzjoni tajba, il-prassi u l-importanza tal-governance tajba. U fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nisħa eh, fuq il-fatt li biex ikonna good governance f'dawn il-pajjiżi fażi ta' żvilupp eh, l-importanti huwa illi nibdew aħna eh, billi nuru l-eżempju nagħti eżempju fost ħafna ħrajn l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea partikolarment il-BA u ehm, li u l-BRD rridu naraw li huma jgħatu eh, l-eżempju eh, juru eh, ftuħ naf li li l-evazjoni fiskali u l-evitar ta' taxxa ħaġa kbira ma rridu naraw li l-mekanizmi Ewropej jieħdu dan bis-serjetà u naraw li konna implementati il-mekanizmu kollha meħtieġa. Fl-aħħar mill-aħħar ma l-Ewropej li ħajjirbħu minn din il-ġlieda li ħajbenefikaw minna u koll dawk fazi ta' svilup. Grazzi ħafna. Sur rapporter, skużani, iżda minnaħa tal-interpreti fil-fat kienu għeddin jamlu li sinjal li inti kontat raġel daqxejn wiz u li l-interpretazzjoni stax toħroġ sewa l ġika raġuni na kontat nġbid l-attenzjoni. Grazzi ħafna, Iva, Sur President, Aziz Rapporter. Dak li għandu xaqsam il-kooperazzjoni u naħseb ir-rwol tal-Belġu naħseb illi verament ħareġ l-importanza tiegħu hawnhekk. Pala fej, saħna rajna li kena diskussjoni interessanti ħafna dwar l-pjanar ta' taxxi aggressivi jina ħadressa numru ta' kummenti. U dwar dawn ir-rapporti li saru għal kull pajjiż, per eżempju, jena naħseb li hemm bżonn nagħmlu distinzjoni bejn il-kumpaniji multinazzjonali u l-kumpaniji zaru ta' daqs medju. Aħna nafu illi l-effett tal-mod ta' kif aħna għandna nevalwaw ir-rapporti speċifiċi għal kull pajjiż dan huwa mod importanti wkoll ta' kif għandna mmexxu l-diskussjoni tagħna. Jiena naħseb ukoll li m'għandniex nirdoppjaw l-affarijiet fl-inizjattiva tagħna naħseb illi għandna nagħmlu dan kollu mbagħad fl-aħħar net bħala kodiċi tal-kondotta għal dawn il-pajjiżi aħna naħsbu illi fil-fatt aħna ma jinteressanix minn tjaħna l kodiċi tal-kondotta, dan huwa importanti li jkun fil-proposta wkoll. U naturalment għandkom tqisu wkoll dak li qed jagħmel l-OECD. Grazzi ħafna r-rapporter, nistana bil-ħerqa li kolli iktar kooperazzjoni miegħek. Grazzi ħafna sa għanna signora Beatrix von Stoch, naħba tal-ICR. E Grazzi ħafna Ivan kam minnaħatijaj l-rapporter, nishtiq nejdlu illi ressaqtlu xi ftit emendi u nishtiq il-netkellem fuq il-fat il-pajizi li għed jizviluppaw għandhom bżon l-izvilupp u li il-prosperita u tkabbir ekonomiku għandu jkun garantit permezz ta' drittijiet tal-propieta, propieta intellettuali u koll. U l-fat li kunem rati ta' taxxi baxxi ħalibek nappoġġaw l-ekonomija lokali. Ridu u koll nistabilixu illi taxxa olja tista' tkun parti mill-fat li l jaħdem tajjeb iżda il- din miex ħaġa li bil-fors titakkes lil kulħadd issa dwar it-taxxa illi tista' timbattar qudiem u tagħti sostenu promozzjoni għal kummerċ. Din hija tip ta' taxxa li tista' toffri vantaġġ ta' kompetizzjoni mhux biss l-kumpaniji internazzjonali, iżda anke l-kumpaniji lokali ħalli huma jkunu jistgħu jinvestu iktar Naħseb li dawn iż-żewġ punti hemm bżonn li indaħluhom bħala emendi dwar il-kontenut f'dan ir-rapport. Dawk is-suġġerimenti ġifieri inqas taxxi jistgħu jisostnu iktar tkabbir ekonomiku milli iktar taxxi. Grazzi ħafna sanna il-Peter Jaċċek il liberali. Grazzi ħafna sur President jiena nixtieq li nirringrazzja ħafna l-rapporter ukoll tax-xogħol kollu li għamel u nixtieq ngħid li naqbel mar-rapporter li jgħid l-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-eżempju u tippromovi iktar trasparenza fuq il-livell internazzjonali. Xifti tkummenti minn ħatijaj l-OECD u l-BEPS l-esti illi jintroduċu miżuri għal skambju ta' informazzjoni spontanja. Dinja xi ħaġa li daqsxejn inqas ambizzjuża minn dak li aħna għandna bħala proposta tal-Kummissjoni, ġifier l-Unjoni Ewropea għandha tippromovi dan il-mudell fl-istess ħin Naħseb li għanna inkomplu naħdmu fuq eh, ċertu progressi li saru fis-sena 2014 u għanna naraw li konna iktar inizjattivi għanna mill-inizjattivi għanda tkun bazzata fuq direttiva ta' kontra ħasil tal-flus u rridu naħdmu fl-imkien ma' l-istati membri ħalli verament nimplementaw bisħieħ ir-regoli ġodda ta' kontra ħasil tal-flus bħal pubblikazzjoni obbligatorja tal- beneficjarji u tal-ownership. Il-dawn l-skambju ta' informazzjoni l-standards globali u importanti l-Unjoni Ewropea tistabilixxi livell komuni għal kulħadd fin negozjati mal-pajjiżi terzi u l-membri tal-BEPS ridu jarfu l-fatt ukoll li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom bżonn ta' iktar ħin sabiex ikollhom il-kapaċità illi jagħmlu skampi ta' din informazzjoni, iżda għandhom ikollhom il-permess illi jipparteċipaw ukoll. Issa parti minn hekk jiena naħseb illi f'inizjattiva ta' trasparenza li tinkludi rapporti li tisiru fuq kull pajjiż din qiegħda hemmhekk sabiex niżguraw l-informazzjoni qiegħda tkun pubblika u trasparenza huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nizguraw niżguraw illi nevitaw l-evitar ta' taxxa u l-evazjoni ta' taxxa jina naħseb iżda li dan it-test tar-rapport huwa test tajjeb u l-essi li nkompli diskussjoni għabbażi ta' dan it-test. Grazzi ħafna Peter Jeċċek is-sana Miguel Viegas fissam il-GUNGL. Grazzi ħafna dwar dan ir-rapport. Jiena nixtieq ngħid li kieku konna ħna li konna ħanfaslu dan ir-rapport xtaqna illi indaħlu wkoll il-kritika tagħna tas-sistema ekonomika li tixtieq ukoll tneħħi il- il-prattika tal evazjoni tat-taxxa permezz ta' prattiċi legali kif ukoll illegali. Sistema li tista' tinkludi taxxi għaljien ħafna dan għan iwassal għal seta qawwija minnaħa tal-leġizlatur. Il-fatt li dawn il-kumpaniji il-gbar jeħilsuha ħafif din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutuha bla dubju ta' xejn. U naħsbuha kif naħsbuha fuq ir-regoli għandna dubju tagħna jekk dan huwiex ħajkun siwi sabiex insolvu din il-problema. Din hija kwistjoni ta' inġustizzja, ta' nuqqas ta' ugwaljanza. Il-vittmi ewlenin ta' din is-sitwazzjoni ta' din id-dipendenza huma dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, pajjiżi li għandhom bżonn investiment u illi minħabba li jixtiequ joħolqu kondizzjonijiet għal-residenti qegħdin ħallu fidejn l-istituzzjoni sabiex jisfruttaw rizorsi tagħhom allura mhux qed jiżviluppaw setturi li jistgħu jimbuttaw il qoddim l-ekonomija tagħhom. U minflok għedin jagħtu dan id-dritt f'idejn il-kumpaniji. Ġifiri, din hija kwistjoni morali wkoll aħna għanna dmir tagħna ħalli nejnu l pajjiżi li qed jiżviluppaw minħabba l-istorja koloniali tagħna f'dan il-qasam tal-iżvilupp naħseb li importanti li nkunu trasparenti, iva ġifier l-informazzjoni kollha għandha tkun ippubblikata. Fuq dan aħna nistgħu nserħu iktar u fil-fatt dak kollu illi kien diskuss anke fuq eh, fuq dak li nqala is-sena li għaddiet dwar il-laħam taż-żiemel illi kien saf ċertu prodotti aħna għanna eh, din l-aħħar tama ta' kif aħna nistgħu waqfu ċertu modelli żdan bżonn li jkollna appoġġ ta' natura teknika. Il-pajjiżi ta' tielet dinja għandhom ikunu involuti f'din id-diskussjoni. Fil-regoli tal-OECD aħna rajna li fil-fatt kellna ukoll parti x'possili minnaħa tagħhom iżda mhumiex qegħdin jieħdu fil-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet, irridu naraw l-parteċipazzjoni taħħa biss U aħna rridu naraw li huma iva irridu jisammaw leħenhom. Anka fil-ġlida kontra dawn il-prattiċi ta' azitar u evażjoni tat-taxxa. Issa, dwar il-fiskalità, aħna qegħdin narraw li għandna din l-idea. Ġifieri li konna qafas fiskali armonizzat. Aħna ma naqblux minħabba li aħna naħsbu li kull pajjiż għandu jkollu l-mudell fiskali nazzjonali tiegħu huwa leġitmu wkoll illi ikun hemm pereżempju xi pajjiż iddeċidi ma jimponix taxxa fuq il-profitt. Iżda ma nistgħux nifmu li jista' jkun hemm kumpaniji li huma mitluba li jħarsu taxxi fuq il-profitt, fuq l-attività ekonomika. Dak huwa punt li rridu nibqgħu inqisu għal proposti fiskali kollha. Grazzi, Sur President. Grazzi l-sur Gbaje għal din l-opinjoni tiegħu naħseb eh, pedament eh, sot għal dan ix-xogħol nittema li eh, din l-ħidma te permetti li l-parlament jikkonferma l-pozizjoni tijaw kif aħna għamilna fl-modi l net ta' 2010 fuq rapport eh, fil eh, fuq il-fiskalità u ehm, f'April tal-2013 fuq eh, il-ġlieda kontra il-frodi fiskali, l-evażjoni fiskali u l-para u tax havens. Ehm. Naħseb illi madan kollu irrit nagħmel xi punti. L-ewwel punt eh, importanti li s-CCTB rridu nagħtu segwitu eh, tiegħu rridu naraw li jkun hemm il-kapaċitajiet, importanti li jkun hemm implementazzjoni ta' eh, rata ta' impożizzjoni minima għall kumpaniji fuq definizzjoni numru erba' jekk eh, rridu naslu għal definizjoni internazzjonali ambizjuża l-ewwel eh, stadju huwa li jkollna blacklist Ewropea tal-tax havens eh, din hija talba rikorrenti li aħna għamilna bħala parlament iżda li sissama għadna ma segwitu għalija. Imbagħad huwa meħtieġ li ninsistu li jinkludu l-pajjiżi fażi ta' żvilupp fil-formulazzjoni ta' standard ġodda fuq il-fiskalità. Dan m'għandux jibqa' privileġġ tal-pajjiżi l-iktar sinjuri. Punt 11 eh, fuq il-kodiċi eh, ta' kondotta mill-esperjenza tiegħi u anke ta' kandidati oħra jkolli ngħid li jiena xettika fuq dawn it-tip ta' proposti jista' jkun hemm żieda ta' elementi oħra sejħa l-istati membri biex mill-aktar fejs possibli jadottaw direttiva kontra l-ħasil ta' flus kif ġiet rveduta reċentement u um, illi dan um, ikun applikat ukoll għal fondazzjonijiet, holdings, soċjetajiet fiduċjari, etc. E, Dini għasejħa l-Kommissjoni Ewropea biex e, e, timpenja ruħa b'mod sħiħ biex aħna ikkonna istituzzjonijiet li jistaw jafdaw fihom u biex irdu darba l-dejjem l-erżjoni tal-bazi u l-shifting tal-profitti. Grazzi ħafna ma jidirx li hemm iktar kellima li xtaqo jitkellmu mela sabiex nikkonkludi nixtieq li lilek aktur bajja sabiex tikkonkludi. No, Grazzi, Sor President, nixtieq nibda billi nirringrazzja il-proposti u kif qalet is-senjura ġoli naħseb illi ħanaslu għalftejm eh, solidu eh, li kollu eh, l-appoċ tal-parlament ma nafu l-firmatari huma limitati fil-fat kena bżon neħu xie affarijiet biex nkunu nkonformita. Hemm numru ta' emendi eh, li eh, nittama li jistaw jirħu la posta ħafna minnkom eh, u naħseb li dak huwa dak li xtaqt ngħid. Grazzi ħafna. Vielen Dank. Ich darf darauf hinweisen für die Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna nixtieq ngħid lill-kollegi li data ta' skadenza sabiex tresqu l-emendi hija f'nofsinhar fil-14 ta' April. Aħna fis-6 ta' Mejja ħerġa' jkunna diskussjoni dwar dan ir-rapport. il diskussjoni fil-Kumitat tal-Ikon hija prevista s-7 ta' Mejju ġifieri għandkom Umbat eh, l-opportunità li tivvuta fuq dan ir-rapport fl-ewwel ta' Ġunju jekk qatt ma jerġezzjana għandna l-punt fuq l-aġenda numru 8 m'hemmx iktar punti oħrajn. Punt numru 9 nixtieq ngħidilkom li l laqa li jmiss ħad tkun fl-14 ta' April fid-9 ta' filgħodu u mbagħad wara nofsinhar inkomplu fit-3 ta' wara nofsinhar. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, nawguralkom lejt it-tajjeb u l-festi tajba. Nalaq il-laqgħa.